Il-Presidente. Il-President. Allora, la seduta è ripresa. Mela, signori, se neġa niftħu il-seduta, il, il-minuti eh, tal-bera eh, ġew imqasmin kien hemm għaw osservazzjonijiet, signori? Jekk jogħġbok. De? Le, drajt <laughs>